Az ülési jegyzőkönyvét a követ... Il-minuti tal-laqa ser jieġu modija li l-Parlament il-laqa li jmiss biex jiġu approvati jekk mebla doġezzjoni il-mozzjonijiet tal rezoluzzjoni ġew adottati l-lum ser jinataw l mm, nies inkarigati u għawek nala il-laqa.